ċittadini Ewropej kollu tort takom u għalek e, entkom maluqin fil-palazzi takom u mintkomx tisima u tirrispondu l-bżonijiet ta' ċittadini. Entkom e, tajdunna populisti għax entkom ma tistawx tisimaw il-poplu ta' rispostu, risposti, imma komplu hekk, tamlux autokritika, ivvintaw ġustifikazzjonijiet e, ta' komplotti għal vot popolari u aħna se nkomplu eh, niddefendu ċittadini u l-interessi tal-pajis tagħna. Eh, gburin eh, u rasna l-fuq. Grazzi. Mr. Ritna, kollega. Onorevoli Krasnodenski issa imislilek. Nik joġbok. Grazzi ħafna, President. Mela, debattitu ieħor fuq l-istess suġġett. Il-problema tidher importanti ħafna imma d-dibattitu superflu. Huwa minnu jidher illi l il parlament Ewropew qed jiċċedi qisu għal dawn it-teoriji ta' komplotti il-Parlament qed jara tintħil barrani f'kull elezzjoni meta l partit il-kbar jitilfu m'għandna bżonn inkunu mħasbin fuq forom oħra ta' interferenza fl-Ewropa, pereżempju l influenza Russa fl-SPD Ġermaniża permezz eh, tal-ex eh, President Schröder, eh, l influenza ta' Gazprom fl-Ewropa, pereżempju l influenza ta' Russja wkoll f'partiti politiċi oħra, l-influwenza Russa fuq il-President Franċiż Macron meta naraw l-aħħar interview li ta' lil rivista Economist. Dawn huma kollha problemi serji. Dawn jistoqilhom dibattitu. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Zahar Lejos għal minuta. Gracias. Nixtieq nirringrazzjak, Sinjura President, u prosit nifraħlek, Sinjura Kummissarju, talli eh, mill-ġdid Kummissarju. Fl-istess waqt għandna bżonn naraw illi l-intħil huwa strateġija għan ġifiri li wieħed iddajjef fis-sistema eh, politika tagħna u ovvjament iddajjef fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk meta wieħed jipprovaj dajjef il-sistema politika tal-Unjoni Ewropea, għandna bżonn naraw dawk illi erdu s-sistemi demokratiċi Ewropej u erdu lill-Ewropa stess fir nazzjonaliżmu u l-populizmu. Imma fortunatament aħna qegħdin ngħixu f'sistemi demokratiċi fl-Unjoni Ewropea Demokratika u għal daqstant għandna bżonn ma nisimgħux affarijiet daqshekk strambi bħalma qalet pereżempju s-Sinjura Merkel fuq l-interferenza barranija fl-Ewropa. Jiena dan qed ngħidu għax qegħdin naraw intħil f'pajjiżi mir-Russja miċ-Ċina dawn huma kollha sfidi essenzjali għandna bżonn insibu soluzzjoni għalihom. Il-intħil mhux xi ħaġa biss eh, tal-medja soċjali ma intħil fin fin, falsifikar, ehm, għandna partiti politiċi u kolleġu finanzjati u għalhekk huwa gravi ħafna illi fl-Ewropa qegħdin naraw diġà l-preżenza u attività ta' aġenti tal-ispjunaġġ Russu f'bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea nafu ċert li jeżistu f'Spanja pereżempju u kien hemm ukoll ftuħ ta' investigazzjoni ġudizzjarja fuq il-preżenza u l-attività ta' dawn l-aġenti fil-Katalonja meta kien hemm l-elezzjoni illegali ta' l-2017. Mela din hija theddida gravi ħafna li tagħti sinifikat ġdid tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea bħala gwardjan tat-trattati Dan il-każ ukoll bħala gwardjan tal-istruttura demokratika tal-Ewropa u għalhekk għandna bżonn inkunu ċerda sil-kristall u ninkundannaw din dan it-tip ta' intħil u għandna bżonn nesiġu illi għal daw kollha privatament u pubblikament jerfaw ir-responsabilità tagħhom biex huma jwieġbu għal din it-teddida. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Pizzola għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena kuntent illi għandna dan is-suġġett fuq l-aġenda tagħna tal-lum minkejja l-fatt illi l-inizjattiva tal-SND biex inwafqu kumitat speċjali ġiet irrifjutata. B'kull elezzjoni ġdida f'stat membru din innotaw eh, kemm hija gravi din il-problema l-aħħar każ kien fir-Renju Unit. Ma nistgħux naċċettaw illi l pjattaforma diġitali mingħajr verifiki ta' dak illi pubblikaw jippubblikaw affarijiet għax jiġu mħallsin, pereżempju għar-riklam. Iċ-ċittadini rikonoxxu dan il-problema u żewġ terzi esprimaw it-ħassib tagħhom. Imma ma rridux nillimitaw ruħna biss għal prevenzjoni ta' disseminazzjoni ta' aħbarijiet folots għandna wkoll naraw il-finanzjament ta' kampanji politiċi u għalhekk mill-ġdid jiena nagħmel appell għat twaqif ta' kumitat biex jinvestiga dan is-suġġett għax l-elezzjonijiet jilsa bażi tal-proċess demokratiku. U l-Unjoni Ewropea għandha bżonn issib tweġiba konkreta għal din il-problema dejjem tikber. Issa s-Sinjura Gibson għall minuta Meta nħarsu lejn dan is-suġġett, isni skoprejt il-viljak f'xi film ta' James Bond. Uh, Steve Bannon kważi kollha it-toroq kollha jaslu għandu illi ddikjara l-pjanijiet tiegħu biex jiffinanzja moviment populista nazzjonalista biex jaħkem id-dinja. Din, din l-iskema hija inkredibbli għax hu dejjem kien dak wara Cambridge Analytica u Barbad News magna ta' kampanja eh, li hija sinonima ta' aħbarijiet folots ġifir allegazzjonijiet ta' dejta maħmuġin, finanzjament mċappas u kampanji biex ma jħallix in-nies jivvotaw. U għalhekk hemm ħafna provi din l-interferenza influwenzat ukoll ir-riżultat tar-referendum tal-Brexit Steve Bannon għandu ħafna popazzi bħal Nigel Farage, Trump u Putin u għalhekk eh, aħna kien hemm żvelar ukoll ta' ħafna uh, flejjes mċajprin illi waslu biex jiffinanzjaw dawn il-kampanji di mhix fantażija imma qed tolqot id-demokrazija tagħna l-kultura tagħna l-libertà tagħna bżonn nirrażnuh. Danke. Als nächstes hat das Wort die Kollegin Jones für eine Minute. Għal minuta għan l-Onorevoli Jones. Grazzi ħafna. Illum id-dibattitu tagħna huwa tintħin minn pajjiżi oħra fid-demokrazija u l-elezzjonijiet tagħna suġġett sfortunatament huwa topiku ħafna f'pajjiżi r renju Unit. Eh, issa daqshekk b'dawn il-gideb kollha u jiena d-diskors tiegħi għandi tliet fatti u mistoqsija l-ewwel fatt f'Ottubru 17 Ottubru is-Kumitat tal-Intelligence tal-Parlamentani finalizza l-rapport fuq l-allegazzjoni ta' interferenza Russa fl-elezzjoni fir-Renju Unit patrikament ir-referendum ta' Brexit tal-2016 dan ir-rapport mar Downing Street suppost ġie publikat eh, sa 10 tim skont il-President tal-dan il-Kumitat. Tieni fatt dan ir-rapport ġie kjat u iva der illi seta' seta' tir-Russa iva tinfluwenza l-elezzjonijiet u kien hemm rabtiet bejn Boris Johnson, Prim Ministru attwali, l partit Konservattiv kif ukoll donaturi Russi. Tielet fatt dan l-istess Boris Johnson ma mexxej dan ir-rapport irrifjuta jippubblikah skont skadenza eh, normali u l-President tal-Kumitat għamel appell għal azzjoni u qal il-diskusi eh, ta' Boris Johnson ma folot su għalhekk insaqsi Boris Johnson għalhekk huwa desprat illi jaħbel affarijiet m'għandekx bżonn tkun Sherlock Holmes biex tasal għall konklużjoni. Danke. Next rednerin is die Kollegin Laporte. Für... Laporte. Sinjura Presidente, sis kolleg, meta nitkellmu fuq l-intil estern fl-lezzjonijiet tagħna tajjeb il nqogħdu nħabtu fuq ħaġa waħda. Dinja ossessjoni illi biss tfisser illi ikun hemm ehm, illi ikun hemm ehm, attakki kontra r-Russja u għalhekk meta u jkun hemm sanzjonijiet l-istess qed jgħidu fuq l-Ungerija ta' Viktor Orban għalhekk jgħidu li huwa eh, għamel interferenza u għalhekk ikun hemm sanzjonijiet u għalhekk hemm dawk li mbagħad iħarsu lejn Soros u l-NGOs u l-interferenza politika tagħhom fl-elezzjonijiet. U għalhekk anki dak li huwa l gvern tar-Renju Unit bil-Brexit biex ma jkunx hemm inizjattivi dejjem l-Unjoni Ewropea kienet u fl-2015 i ħalqat eh, task force fuq dik li kważi kważi tfisser ċensura dejjem kienet l-Unjoni Ewropea u għalhekk aħjar ma nibqgħux nagħmlu referenzi għax di ma titħolx fil-politika tagħhom tal-politically correct u għalhekk hemm bżonn ngħidu fl-intħil l-Unjoni Ewropea u l-Parlament ma jibqgħux bidejhom fuq saqhom Umma għandna bżonn ikollna eh, dibattiti leġittmi fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Tamasiex Anzi, nixtieq infakkar qabel li l-kellima illi l-interpretet jipprovaw imma diffiċli ħafna meta titkellmu daqshekk u taġlu daqshekk, anzi kważi impossibbli. Issa l-Onorevoli Tomasic, grazzi ħafna l-interferenza ta' stati eh, demokratiċi eh, fl-Ewropa fuq livell nazzjonali jew supranazzjonali xejn ġdid, dawn il-potenzi dejjem ippruvaw jimponu l-influenza politika tagħhom fuq stati membri fuq stati oħrajn. Il-proċessi teknoloġiċi issa ġalunna nkunu iktar vulnerabbli minn qabel imma l-intenzjoni hija l-istess għandna bżonn nipproteġu lil nfusna mill-influenza barranija fuq il-proċessi politiċi tagħna dan huwa fl-interess ta' ċittadini tagħna ta' spiss huma l-mira ta' Eh, proċess ta' propaganda li jixtiequ jiżvijawhom, imma u importanti wkoll illi ma jkollniex allużjonijiet u ngħidu li aħna fallejna mħabba l-oħrajn li jekk aħna maħniex sodisfatti bl-elit u bl-istituzzjonijiet politiċi fl-Ewropa dan huwa dovut parzjalment biss għall propaganda barranija u dovuta wkoll għall ħidma f'ira ħafna ta' politiċi Ewropej li huma ħafna l-bot mill-popli. Issa l-Onorevoli Fitzgerald għal żewġ minuti. Iva, qegħdin qegħdin ngħixu eh, f'soċjetà ta' eh, ta' anzi ta' informazzjoni falsa. U għalhekk il-firxa virali tal-aħbarijiet ehm, ħalqet ħafna distorzjonijiet fuq il midja speċjalment fi żminijiet ta' elezzjonijiet. Aħna rajna fil-bidu tal-2019 kien hemm xi żewġ biljuni eh, ta' kontijiet ta' Facebook Folots li ġew mneħħin U mir-referendum għall Brexit għall elezzjoni tal-President Trump għall elezzjoni preċenti Ewropej kollha kienu suġġetti b'xi mod jew ieħor għal dawn il-kampanji ta' informazzjoni u aħbarijiet folots. Il-ġurnaliżmu tajjeb imbagħad bati u għalhekk hemm bżonn ta' sistema illi tkun responsabbli li jkollha midja ta' esperti li tkun xettika mhux ċinika u ma tipprovax timponi ruħa imma tipprova saqsi l-mistoqsijiet. Lajdut mhuwiex fatt, diffamazzjoni mhuwiex eroiżmu, erda mhijiex riforma sistemika, il-Ewropej jirrikonoxxu l-firxa tal-informazzjoni falsa iridu azzjoni u sarriċ tal-Europol tal-skużawni tal-Eurobarometer qalu li l tintħil li hija teddid għad demokrazija tagħna. Għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa jekk nirriskjaw il-bażi tad-demokrazija tagħna. Għandna bżonn aċċess maġla biex inkunu nistgħu nirrispondu għal gideb fuq is-social media għax isa Wild West tal-informazzjoni u għalhekk hemm bżonn illi Eh, nkunu nistgħu nagħmlu l-affarijiet kif suppost għandna bżonn ta' sistemi ta' ċiber sigurtà biex nikontra attakkaw l-intħil barrani u l-informazzjoni falsa. Bl-istati membri jaħdmu flimkien mingħajr fatti, mingħajr informazzjoni il-liġijiet tagħna jkunu battala minn kull valur. Mingħajr il-fatti ċittadini tagħna ma jistgħux ikunu fiduċjużi bl-istituzzjonijiet tagħna, inkluża l-Parlament. U għalhekk għal dan il-mandat ħen niżguraw il-sistemi politiċi tagħna jagħtu ħafna valuri fuq il-fatti. Grazzi. Dankeschön. Als nächstes hält das Wort der Kollege López Aguilar. Grazie. Kellim li mess issa sur López Aguilar Al minuta. Grazie President. Komissarja. Grazie, Kommissarju Irova. Dalodu ħafna minna eh, votajna b'maġġoranza kbir bħala appoġġ għall kummissjoni u inti Viċi President u għandna bżonn għal stant eh, risorsi eh, propi, għandna bżonn l-aġenda soċjali, budget kif suppost, imma wkoll id-difiża tal-istat ta' dritt u l-valuri Ewropej għax inti responsabbli għalihom fil-portafol tiegħek, jiġifieri trasparenza wkoll u għalhekk f'din is-sessjoni mill-ġdid rajna li kien hemm intħir fil-proċessi elettorali jiena bil għandi bżonn insemmi l-investigazzjoni li bdiet f'Spanja mħabba ntħil tal-grupp sinistru tal-pja u esperti f'destabilizzazzjoni min-naħa tar-Russja. U għalhekk din mhijiex l-unika theddida qegħdin naraw ukoll illi dejjem intħil huwa favur il-lemin estrem, razzjonaliżmu, il-populizmu, reazzjoni u il- U għalhekk mal-Kummissjoni u mal-Kumitat Speċjali aħna nixtiequ dan il-Kumitat għax tassew huwa neċessarju biex ikollna intelligence Ewropea tiddefendi demokrazija li xejn mhu iktar importanti milli niddefendu l-valuri Ewropej u d-demokrazija Ewropea. Grazzi ħafna President. Kollegin Grazzi, issa kellim li għas Sinjura Che għal minuta. Grazzi. Wara l-proċedura tal-artiklu 7 hemm George Soros. Aħna irrid ma ridux inkunu kolonja Ewropea. Il-fake news, il-propaganda u dezinformazzjoni. Pratikament aħna edin nġildu għal-verità, mux il-verità kolla, imma il-verità tagħhom u qed nitilfu aħna nejxu fera fejn il-fatti u l-fantazija jimxu fl-imkien. Irridu niproteġġu l-pedament tad demokrazija tagħna, il-possibilità li nindefendu l-valuri, il-prinċipi u dritt tal ġustizzja l-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq quddiem f'din il-ġlieda. Bil-Brexit ġeġa rajna kif il-dizinformazzjoni twalla sa' dizintegrazzjoni. U ma rridux nipermettu li din l-istorja terrepeti ruħa. Grazzi ħafna. Issur kra għal-minuta. Grazzi. Jiena meta gbirt fil-parti eh, komunista tal-Germania, niftakar il-kodba tal-iskola. Kienu jispiegawna illi l-Europa libera kienu qegħdin jippruvaw jinfluenzaw id-demokrazija fil-blok soċjalista tal-Ġermanja. Meta nisma it-teoriji ta' kospirazzjoni ta' Signora Gibson u anki l-kollegi Spanjoli jitkellmu fuq eh, dan it-tip ta' servizz segret illi qed joħloq id dizinformazzjoni Wara kollox, il-persuni jivvutaw, il ċittadini jivvutaw għal partiti li joġobhom l-informazzjoni iġibu anki minn eh, sorsi barranin meta jaraw illi il-servizzi ma jinformawhomx eh, eh, b'mod ċira il-servizzi lokali. Kull minn huwa inkwetat fuq id-demokrazija għandu joħlo dibattitu ġenwin u mux jipprova eh, jitkellem fuq servizzi segreti u jala ħal il-persuni. Eh, Czarnecki, grazzi. President, Kummissarju, dan huwa l-ewwel diskors tiegħek wara l-elezzjoni u l-approvazzjoni tal-Kummissjoni. Jiena evvutajtek votajtek għattini darba wara ħames snin u nawguralek suċess fil-Kommissjoni. Jien nixtieq ngħid illi rridu nitkellmu eh, b'mod ċar fuq l-intħil barrani. Mm, huwa problema. Imma dawk illi jitilfu l-elezzjoni is-soltu jwaħlu fl-intervenzjonijiet esterni dil-kwistjoni ħarsu leha unilateralment. Jekk xi ħadd jgħid li m'hawnx problemi bir-Russja, jiena eh, nieħu l-impressjoni li qed ngħidu qed ngħixu dinja virtuali. Essa nisimgħu minn is-sur Arlukovic. Grazzi. President, signori. aħna nejxu fi żminijiet interessanti u diffiċli. Biex wieħed jistabilizza pajjiż m'hemmx iktar m'hemmx hemm bżonn iktar li jagħmel invażjoni bit-tankijiet. Però qegħdin ngħixu fi żminijiet interessanti u rridu nifmu kemm responsabilità għandna aħna bħala politiċi. Jiena tabib bħala studju. U allora naħseb u importanti li nagħmlu diagnosi tajba ta' dak li qed jiġri madwalna. Il-futur ta' tfal tagħna huwa fidejna rridu nifmu il-destabilizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea tinteressa l-ħafna setat fid-dinja hemm Russu li kien jismu Gerasimov li kien kap tal-Federazzjoni Russa u u huwa preżenta d-dottrina ta' Gerastinov u f'ħafna f'seba punti tkellem fuq uh, seba punti kif wieħed jista' jistabilix jiddestabilixxi pajjiż. Eh, dizintegrazzjoni soċjali l-ewwel waħda, it-tieni waħda hija il-devalwazzjoni tal-elit n-sostitwixxu li li jitsun podġu persuni sempliċi. Umbat destabilizzazzjoni tal-amministrazzjoni statali e raba punt ċentralizzazzjoni tal-poter aħna irridu nistaqsu jekk il-poter ux qed jiġi ċentralizzat issa issa qegħdin nikdbu l-istorja Eh, eh, destabilizzazzjoni tal-eroj u l-aħar waħda hija l-distruzzjoni tal-istat ta' dritt. Strateġija eh, fina ħafna. Grazzi, Sassur Zorinjo Carlos, għal minuta. Grazzi, il demokrazija edha fil-DNA jitana, aħna ġilidna għalija. U aħna punta referenza globali għal demokrazija u lażla fil-politika. Imma ħana l-lum qed nażlu il-minacċi il-verità qed tiġi manipolata u qegħdin ngħixu f'terren li mhuwiex limitat eh, fizikament, ġeografikament, għalhekk il-battalja diffiċli, il-litter il Literacy digitali hija essenzjali illi aħna naqsmu l-valuri tagħna b'aġenda Ewropea hija ħaġa urġenti. Għandna bżonn ta' kodiċi etiku intern biex ninfluenzaw anki il-sħubijiet tagħna internazzjonali. Irridu niddefendu demokrazija tal-Ewropa u kull ċittadin irid isir suldat f'din il-ġlieda. Ek ma namlux dan id-demokrazija tagħna ħadd iddajef. Issa sur Tudorake. Grazzi, President. Grazzi ħafna inti titkellem fuq ir-responsabilità, għandna responsabilità ta' dawk li diriġu jmexxu jew jiffinanzjaw proċessi ta' intħil fil-proċess demokratiku tal-istati membri hemm bżonn ngħidu l-affarijiet mingħajr tlaqliq. Din hija aggressjoni asimetrika responsabbli r russja u t-tweġiba politika tagħna hemm bżonn tkun bimxi pari passu mal ambizzjoni u għalhekk għandna r responsabilità ta' dawk ukoll li jġexxixxu t-teknoloġija dan il intħil subversiv il-kodiċi ta' kondotta li jiffirmaw il-plattaformi kbar online mhux biżżejjed għandna bżonn illi jkollna spazju politiku ta' riflessjoni u apprezzament u nsaqsru dawn il-pjattaformi li jkunu iktar trasparenti u jerfgħu responsabilità addizzjonali. Imbagħad jekk aħna nieħdu b'serjetà din it-teddida demokrazija tagħna għandna bżonn li konna l-fondi neċessarji biex niġġieldu kontra dawn il-fenomeni għandna bżonn dibattitu serju fuq din ir-responsabbiltà. Grazzi. Naturalment huwa importanti ħafna għal difiża E, e il-dħil e, ksur ta' sovranità u importanti li l-Istat membri jizguraw illi ikunem politika ta' sikurtà li jiġu sviluppati u jiġu implementati. U din dan l-intħil hemm in waqfuh. Fisċelluk xelluk dejjem iwaħlu fil- interferenza barranija meta jitilfu l-elezzjonijiet. E, mux ħaġa tajba għax man għasem fiduċa fi ċittadini Ewropej. Hemm bżonn ngħidu anki illi fil-lemin hemm akkuża kontra l-lemin illi huma qegħdin jisfruttaw din l-istrateġija kull forma ta' dizinformazzjoni għanda tiġi miġilda f'rispett ta' demokrazija u stat ta' dritt. Grazie. Esur Didier. Monsieur le Président. Grazie, Sir President. Dan il-debattitu Għaliex qed nitkellmu illi nxekklu l mexxejja ta' eh, pajjiżi barranin illi jbiddlu l-viżjoni tagħhom tad-dinja, pereżempju François Hollande ukoll kien ehm, ma' rrit ieħor fl istati Uniti u Macron kien suġġerixxa lill-Polonja eh, bċerta arroganza li jkollha mexxejja aħjar. L ta' dan id-debattitu ma jgħidx ikun li wieħed jixtieq il-responsabbli politiċi ma jkunux jista' jagħtu l-parir tagħhom. Il-kwistjoni tas-sew hija n-natura tal-mezzi użati. Illum ċerti potenzi barranin jafu illi iktar minn nofs sa ċittadini Ewropej huma informati biss mill-midja soċjali u minħabba algoritmi u l-AI u mezzi oħra ħafna minn dawk li jużaw l-internet sfortunatament eh, iktar iktar jemnu f'nies li ma jafuhomx u jippostjaw dawn l-affarijiet eh, folots milli jemnu fil-mexxejja tagħhom u fuq Twitter kien hemm eluf posts mir-Russja bl-Ingliż xi ftit ġimgħat qabel il-vot fuq il-Brexit biex hekk ikun hemm destabilizzazzjoni fl-Ewropa. Ngħidilkom illi l kummissjoni l-ġdida u nifraħilha li hemm bżonn twaqqaf programm ta' identifikazzjoni ta' messaġġi li jiġu mill-potenzi barranin biex hekk inkunu nistgħu nwissu l ċittadini tagħna matul kampanja elettorali. Il-mezzi teknoloġiċi diġà jeżistu. Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u li tkun ferm iktar offensiva u tkun hi l kompetizzjoni għal dawn li jippruvaw jimmanipulawha fuq it-territorju stess tagħha. Għax wara kollox aħna ma rridux nlabu l logħba tar-Russi tal-Amerikani. Aħna għandna bżonn inkunu konvinti u ngħidu li t totalitarjiżmu meta kien hemm distinzjoni bejn il-fatti u l-fizzjoni ma teżistix. Aħna ma nistgħux inkunu iktar inġenwi. Għalmen mir-reattività tal-Unjoni Ewropea issir realtà. Grazzi. Tank. Eh, Frau Maria. Grazzi. E is Grappini. Grazzi, President. Anki jiena nixtieq nifraħ lill kummissarja eh, tal-elezzjoni tal-lum. Kellimna diġà. Kellimna fuq dan is-suġġett fl-Unjoni Ewropea tkellimna fuq l-intħil kien hemm inizjattivi tal-OECD fl-2018 pereżempju kien hemm rapport ukoll illi kien hemm intħil għal darba darbtejn imma ħin nitkellmu fuq l-anijiet ta' din l-interferenza li tisseħħu wkoll f'pajjiżi. L-intervenzjonijiet online minn barra l-pajjiżi huwa sforz biex wieħed ibiddel l-opinjoni u l-imġiba ta' votazzjoni taċ ċittadini. Hija kwistjoni ta' evitar tal-konfużjoni. Għandna bżonn nieħdu miżur neċessarji diġà kellna riżoluzzjoni imma issa stal il kummissjoni biex tipproponi soluzzjoni. L-informazzjoni taqsam il-fruntieri u għalhekk għandna bżonn ta' miżuri speċifiċi biex hekk inkunu nistgħu inneħħu din id-diżinformazzjoni qabel l-elezzjoni f'kull pajjiż. Il-kellim li miss issa huwa is-Sinjura Von Wiese. Grazzi, President, Kummissorju Jurova. Minkejja illi kien hemm interferenza barranija fil-referendum tal-Brexit, ir-Renju Unit milx miżuri eh, biex jipproteġġi kontra dan. E-, esperti fil-kumitati Eh, ah, wissejna illi illi aħna illi Renjunitu għa vulnerabli. Aħna għanna bżonna ġornaw il-liġijiet elettorali u regolamenti ta' social media. Gvernijiet preċedenti ta' Renjunit ippruvaw iżidu trasparenza u jafsu fuq interferenza, pero xej maġara. Boris Johnson it-traskura l-integrità tad-demokrazija tagħna u injora il-dmir tiegħu biex jipproteġi ċ-ċittadini għaliex għaliex biex jagħmel dan e, eh, għajem dubbi fuq il-legalità tar-referendum tal-2016. Wasal il-moment li neħilsu mill-Johnson, mil Brexit u l-gideb tiegħu u natu lil persuni fir-Renju Unit futur ġust, grazzi. Issa nisimaw minnant il-Sinjura Matilde Andruwe. Sa, minkejja li dan id debattitu ġi organizzat biex nikritikaw il-Russja, forsi nistaw nitkelmu fuq interferenza oħra mit turkija eh, illi ma ħbieċ l-interferenza u l ambizjoni taħħa ħarsu lejn ċipru U mbagħad għandna l-kwistjoni tal-migranti. Anki din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u intollerabbli. Il-interferenza politika hija ċara il-Ġermanja u oħrajn waqfuhom l-awtoritajiet Turok. u u, u anki t-teddit eh, ġi applikat fuq il-proċess. Hemm ħafna nies li qed jippruvaw jitolbu l ażil iżlamiċi fi Franza. Erdogan ikkritika eh, ċerti fenomeni hemm eh, gazzetti li ġew attakkati fis-Senat ġi kritikat imħabba ċerti dibattiti, forsi il-Turkija għanda ma tindaħal u tħares lejn il-problemi li għanda i u mandiġ eh, eh, eh, t-kompli f'dawn l-ambizjonijiet imperialistiċi. Benjamina Benju Mej. Grazzi, President. Id-differenza bej demokrazija u dittatorjat hija id-dritt li wieħed jivvota liberament. Umbagħad anki ibiddel e, e is-sitwazzjoni fil pajis Dan huwa dritt u obbligu e, importanti ħafna ċittadini, ċittadini. Fi Spanja aħna qed nitkellmu bi raġun fuq da. U allora qed nitkellem jien fuq il-dritt għal vot u l-eroizmu fil-pajis Bask li għal ħafna snin iġġildu għal libertà kontra l eta bil-terror kienu edin jużaw dan bħala strument biex jiksbu il-poter. Illum għanna teddida ġdida però. Imħabba id-djufija politika. id-demokrazija tagħna hija fraġili tista' tkun vittma rajna li hemm interferenza fuq Brexit u fi Franza u anki fi Spanja għandna l-istess problema bil-kriżi tal-Katalunja fl-2017. Nafu li se jkun hemm dejjem attakki fuq l-istabilità tagħna u l-libertà tagħna xi ħut minn dawn l-attakki u l-minacċi huma ovvi oħrajn huma invizibbli, però kollha jagħmlu ħsara. Dawn l-attakki kollha jridu l-istess ħaġa, jridu jiddestabilizzawna, jifirduna, jikkonfunduna u jiddajfuna. Irridu nirreaġixxu issa u niproteġġu l-nanfusna għandna bżonn ta' iktar mezzi biex nifmu x'qed jiġri u biex inkunu nistgħu nittrattaw dawn id-difetti u rridu naħdmu fl-imkien. Għanna bżon ta' elezzjoniet trasparenti u rridu ninvestu anki fit taħriġ biex il-persuni kollom uh, l-informazzjoni ġusta. Il-votazzjoni il-votazzjoni għandhom isiru bit-trasparenza, nkella sejn ħalsu bil-kredibilità stess, tana stess. Grazzi. Isur Glucksmann. Grazzi President, kollegi, aħna edin għawnek għal darbohra nitkelmu fuq l-intil mill-setat barranin fl-elezzjonijiet tagħna. Darba kienet it-talba tal-Renju Unit, qabel kienet it-talba tal-Taljani, dejjem dejjem inkomplu aħna ħames snin eh, nilmentaw fuq Vladimir Putin li manipola s-sistema. Inna ħames snin nħorġu riżoluzzjonijiet li ma fihom lebda follow-up Aħna proponejna eh, kumitat speċjali biex ninvestigaw dan it-tħil. Però għal raġunijiet eh, speċjali politiċi ma votajtux a favur ta' din il-komitat speċjali li semmejt. Wasal il-moment biex nwaqflu l-interferenza. Ejja nwaqfu dan il-komitat speċjali. Ejja namlu rakkomandazzjonijiet biex niproteġu demokrazija tagħna ejja naġixxu għax il-demokrazija għana mux qegħdin hemm jistennewna. Grazzi. il sinjura e Long. Grazie. Fil-kampanja tal-Renju Unit Eh, u importanti li nitkellmu fuq dawn it-teddidiet, speċjalment anki l-lezzjonijiet tal-referendum tal-Brexit ma tal-nimniex. Anki fil-Irlanda ta' fuq u ħafna mid dettalji għat ridu nifmuhom. Fil-Renju Unit aħna ma nafux naqqas kemm ki, kem kienet kbira l-interferenza russa għaliex Boris Johnson mux eh, qed jirrifjuta jippubblika r-rapport kif aħna naħbu l-informazzjoni u namlu eh, il-politika tagħna fil-ħajja fil-età digitali tpoġġina f'sitwazzjoni vulnerabbli. Il-pjattaformi ta' social media u koll tradewna anki anki l-persuni li inventaw il-World Wide Web edin eh, eh, jaħbu ċerti informazzjonijiet. Fil-Irlanda ta' fuq il-kandidati kellom anki kellom eh, kellom jisofru anki teddit me eh, anki fuq l azla tal-kandidati. Grazie. Stanislav eh, Polczak għal zoċ minuti. Grazie. L-interferenza fid-demokrazija tagħna u fl-elezzjonijiet e, hija evidenti u naturalment dawn il-fenomeni kienu prezenti anki fl immoddi Il-kwestjoni hija xi strumenti għanna disponibli imma diġa tlifna xi battalji, per eżempju Brexit, u jina qed nistaqsi jekk eh, il-role il model tad demokrazija tar renju Unit tilfed din il-battalja u forsi eh, issa eh, nistaw naħdmu fazzjoni pan-Ewropea jiena konxu li l-valuri ta' demokrazija u l-elezzjonijiet liberi li hija tisħaq fuqom hija e, e, e, kwestjoni regolari dan huwa valur importanti ħafna. il kas li il kas li semmejna huwa tip tal-iceberg biss hemm interferenza minnaħa ta' Russja, ta' Ċina u anki operaturi oħrajn. Anki Russja edha tikdeb fake news, dizinformazzjoni u dizintegrazzjoni ta' soċjetajiet tagħna mill-pajjiżi kollha li, sem, li semmew dalu l-lejla nixtieq insemmi Repubblika Ċeka u rapport illi ġi maħruġ mis-servizzi ta' sikurtà illi konkludew illi ir-Russja tipprova timmatipola il-proċessi ta' taħid ta' deċiżjoni u l-gvern billi jużaw pressjonijiet ekonomiċi u militari u ta' informazzjoni. Anki fil-proċessi leġislativi eh, u amministrativi. Jena eh, nemmen illi eh, azzjonijiet eh, izolati u li wieħed jaħdem bis-settur eh, privat mhux biżejjed, irridu naħdmu flimkien. Grazzi. Kollega, essa l-kallim li miss huwa is-sur Cimojevic. What is the difference between X'in id-differenza bejn l-atti ta' dan l-aħħar ta' interferenza fi proċeduri demokratiċi u l-intħil fil-politika domestika xi ħaġa li nafu mill-istorja minħabba t eh, teknoloġija ta' komunikazzjoni issa nistgħu nilqu miljuni ta' persuni u nibatura mill fake news u anki kummenti mingħajr ma ngħidu min huwa l-awtur biex bekk min jirċievi l-informazzjoni ma sax jivverifika biex jara jekk l-aħbarijiet huma minnhom. Ovvjament għad irid jagħmel isir għar minn hekk. Rivoluzzjoni tal-intelligence qed toffri opportunità biex noħolqu il-deep fake il-votanti b'hekk ikunu diżorjentati kompletament, id-demokrazija da friskju u rridu niddefendu ruħna. Dan il-Parlament għandu mandat speċjali u responsabilità f'dan ir-rigward. Irridu nkunu monija bl-istrumenti biex inkunu nistgħu nwettqu r-rwol tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ostrovicius. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Fid-dar tal-istorja Ewropea hemm wirja li tintroduċi lil min ikun preżenti il-mitoloġija tal-ħatfa jew seduzzjoni tal-Ewropa minn barri abjad. Jiena wis nibża li il-ġurnata l-Ewropa jew biex inkun aktar preċiż l-Unjoni Ewropea għandha qudiema tentattiv li huwa simili. Issa minflok xi Alla, issa minflok għandna dawn il-persuni li jaġixxu fuq l-internet dawn qegħdin idajfu l-proċessi demokratiċi tagħna, qegħdin jpoġġu f'kompromess il-valuri tagħna. U allura aħna rridu nwieġbu biex ikollna il-futur li nixtiequ. F'pajjiżi Litwani l-ġurnalisti u s-soċjetà ċivili huma dawk illi b'mod effiċjenti kixfu id dizinformazzjoni Russa Ix-xahar li għadda għaddejna riżoluzzjoni dwar l-interferenza barranija elettorali u d diżinformazzjoni fid-demokraziji tagħna. Kollegi, l waqt illi nimplementaw l-approċċi li nsemmu fir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zvera żewġ minuti issa. Grazzi ħafna. Aktar maħna konnessi, aktar se nkunu vittmi ta' dawk li jisirqu id-dejta jikkontrollaw iċ-ċittadini jeqirdu l-infrastruttura jew inkella saħansitra iwasslu għal fit fittizji ta' voti. Dawn huma affarijiet li għedin jiżdiedu Issa mhux biss huma fil-mira l-gvernijiet u organizzazzjonijiet internazzjonali iżda anke l-ekonomija, l-infrastruttura u individwi bla difiża. Dawk li jattakaw ħafna drabi ma jaġixxux weħedhom. Il-gwerer ċiber ifissru illi qed ikollna l-esperti u servers tal-kompjuter li jaħdmu virus jista' joħloq aktar sara minn attakk militari Ir-reġim Russu qed iwettaq gwerra ċiber kontra l-UE li hija rikonoxxuta bħala għadu minħabba l-valuri tagħha u l mod dekadenti ta' kif ngħixu skontom anki fil-kampanja ta' Brexit u fil-elezzjonijiet Ewropej rejna dan l-intil għandna dokumenti ċari li jindikaw it-tentattivi ta' Putin biex jagħmel impatt fuq l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti, però mhux qed ninkwita dwar l-Istati Uniti għaliex huma indunaw bit-teddida u bekk eh, iddefendew ruhom. Jiena però qed ninkwita dwar l-Ewropa. Naħseb illi issa qegħdin tard biex aħna nagħtu sigurtà lill-elezzjonijiet tagħna qed ikollna aktar u aktar teddidiet u dawn it-teddiet huma aktar komplessi. Però nieħu pjaċir nisma' li l-Kummissarju l-ġid tal-Kummissjoni van der Leyen hija wkoll konxa tal-problema u semmiet illi l-Aġenzija nkarigata se twetta tweġiba b'saħħitha. Jiena nippreferi tweġiba uniformi, però anki din il-ħaġa hija xi ħaġa importanti. Grazzi ħafna kellim li miss l-Onorevoli Dobrev. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-20 seklu fl-Ewropa rajna ta' spiss illi meta wieħed juża l-istrument tad-demokrazija huma d-dittaturi illi mbagħad eh, kull darba jispiċċaw b'mod traġiku u kull darba li naħsbu dak iż-żmien għadda illum f'dan is-seklu hija l-libertà tal-kelma sakrosanta illi qed tiġi medda. U din qed tiġi użata eh, però biex nattakaw id-demokrazija fl-Ewropa. Għalhekk qegħdin naraw biċ-ċar li Russja tipprova illi eh, tindaħħal fl-Ewropa u għalhekk lan huwa illi ma jkunx hemm Ewropa b'saħħitha. U Russja tagħmel hekk u eh, tuża l-għajnuna tal-partiti estremi fl-Awstrija, fl-Italja, fir-Renju Unit u f'pajjiżi oħra. L-iktar ħaġa negattiva hija hija l-gvern tiegħi stess fl-Ungerija li qed tagħmel hekk qed tgħin lir-Russja u għalhekk l-Ewropa għandha bżonn taġixxi b'mod determinat. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ajabs għal minuta. President, Kummissarju Jurova. Jekk irridu niġġieldu kontra d-diżinformazzjoni u l-manipolazzjoni, allura mhux biżżejjed li noħolqu leġiżlazzjoni għaliex neħtieġu wkoll teknoloġiji demokratiċi li huma aktar effettivi minn dak li qed jużaw ir-Russja, iċ-Ċina, etc. Kollox irid isir biex bekk naċċertaw illi l-valuri tagħna ma jdajfux. Qegħdin jintużaw id-deep fakes anki ġlieda bl-intelligenza artifiċjali kontra d-demokrazija tagħna. Dawn huma l-mezzi użati mill-edewwa tagħna u b'hekk irridu noħolqu approċċi aktar intelligenti jekk irridu nħarsu ċ-ċittadini tagħna kontra dawn il-kampanji ta' gideb. dan kollu però jeħtieġ l-investiment taħt Horizon Europe, Digital Europe, kif ukoll ifisser dan illi konna fond ta' difiża Ewropea. Il-verità u l medja jridu jiġu appoġġjati. Grazzi l-Onorevoli Benefej, grazzi President. Qegħdin inkomplu nisimgħu frekwentament dwar attakki fil-affarijiet eh, domestiċi ta' pajjiżna. Cambridge Analytica self minn banek barranin għal front nazzjonal, finanzjament illeċitu għal partit Awstrijaku u anki l-azzjoni tal-Lega fil-kampanja tal-elezzjonijiet Ewropej u anki d-deċiżjoni ta' Boris Johnson illi ma jippubblikax rapport dwar investigazzjoni ta' 18-il xahar dwar interferenza possibbli tar-Russja. Għandna dmir illi niddefendu l-UE u ċ-ċittadini tagħna minn dawn l-attakki. Din hija gwerra ibrida biex twassal għal nuqqas ta' stabilità. U għalhekk irid ikollna kumitat biex nikxfu dawn il-fatti darba l-dejjem. Aħna fir-rajna li fl-10 ta' Ottubru għaddejna mozzjoni importanti ferm fejn indikajna li għandna bżonna bżonnom dawn l-istrumenti ġodda, l-Assemblemo Nazzjonal, il-Lega, dawn mod stramb ħafna votaw kontra mozzjoni bħal din. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pagazantua. Grazzi ħafna, President. Kummissarju Jurova, għandna bżonn Kummissjoni Speċjali, anzi Kumitat Speċjali fuq l-intħil barrani fuq l-informazzjoni mħabba ġabra wkoll tad-dejta u mħabba fatturi oħra biex inħarsu demokrazija fl-Ewropa. Xifti d-dati fil-Katalonja pereżempju wkoll kien hemm intħil min-naħa ta' Russja permezz ta' disinformazzjoni kien hemm fondi privati Russi wkoll illi eh, provaw jgħinu illi l-gvern Spanjol u aħna din il-ġimgħa eh, naqgħet nafu illi kien hemm spjun ukoll Russu meta l-Kremlin ippubblikaw l-ewwel informazzjoni eh, falsa fuq separatisti tal-Katalonja u meta Puzmon il-mexxej ukoll kien espuls u kien hemm dikrazzjoni illegali fil-2017 tal Katalonja u għalhekk bid-dan in-nazzjonal populiżmu biex jidajfu l-Ispanja u dajfu wkoll l-Unjoni Ewropea, idajfu d-demokraziji tagħna. U għalhekk għal daqstant, Kummissarju, għandna bżonn nagħmlu sforzi kollha tagħna bħala eh, kumitat ta' speċjali ta' investigazzjoni biex niddefendu demokrazija tagħna. Grazzi ħafna. vielmals, Frau Kollegin. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Fajon. Tanja. Hvala predsedujoči, spoštovani. Grazzi ħafna, President. Sinjuri, skont ir risoluzzjoni tagħna, l-Unjoni Ewropea b'suċċess implementat numru ta' miżuri biex tnaqqas l-interferenza barranija fl-elezzjonijiet tagħna fl-2019. Jiena nipproponi li minnu fih ikonna l kummissjoni l-ġdida li tindirizza dawn it-teknoloġiji u mezzi u jkun hemm trasferiment anki għal livell nazzjonali għaliex Dalwaqt se jkollna madwar 10 elezzjonijiet fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Ma rridux ninsew lanqas dak li qed jagħmlu pajjiżi oħra parti Russja. Jiena wkoll imħasba dwar l-indipendenza tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' infrastruttura, software barranija irridu ninvestu aktar fl-iżvilupp tal-mezzi tagħna ta' protezzjoni jekk irridu nibqgħu fuq quddiem f'termini ta' demokrazija. Minħabba l-miżinformazzjoni u l-fake news ta' madwarna, nitlob għal edukazzjoni sistematika u l-ħolqien ta' kuxjenza fost il-pubbliku u anki suġġetti bħal dawn fil-iskejjel tagħna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Grazzi ħafna se nitkellem bil-lingwa tiegħi is-Slovak, ma naħsibx li għandna nirreferu għal fatt illi elezzjoni ġusti u liberi huma l-bażi ta' proċess demokratiku u l-interferenza barrani ifisser illi hemm dubji fuq il-leġittimità tal-gvernijiet u d-deċiżjoni li ttieħdu wara m'aħniex qegħdin nirreferu għal manipulazzjoni tal-internet il-fake news u d qed nifreru wkoll għal finanzjament ta' partiti politiċi u kampanji ta' barra u nafu li għandna każijiet bħal referendum Britanniku u allura hemm bżonn illi nieħdu azzjoni nsaħħu l-istrumenti eżistenti. Stratcom East jew l-mekanizmu ta' twissija bikrija u ninvestu fiċ-ċibersigurtà. Biex ma npoġġux f'riskju l valur li rridu nħarsu. Dak kollu li rridu nagħmlu rridu nagħmluh flimkien għaliex attakk fuq l-elezzjoni demokratiċi f'pajjiż wieħed ifisser attakk fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi. Issa jmiss lil Frank Pier Francesco Majorino. Grazzi ħafna President illum tajjeb niftakru li għandna demokraziji solidi, maturi, illi huma l-bażi essenzjali biex nibnu islim u rispett tad drittijiet tad-dinjità taċ ċittadini. Demokrazija b'saħħitha matura tfisser ukoll illi jista' f'daqqa waħda tiskropli na nifisha dajfa minħabba attakki spreġudikati minn kampanji ta' disinformazzjoni fuq is-social media għal finanzjamenti diretti jew le rajna attakki minn barra li huma inkwetanti u perikolużi li jistgħu anki jimmultiplikaw u jkunu aktar intensivi. Attakki li huma ta' vantaġġ għal dawk il-forzi li għandhom mira sempliċi illi b'xi mod jattakkaw l-Ewropa d-dar tagħna. L-Ewropa trid tirreaġixxi u hemm diversi punti li rridu nanalizzaw, pereżempju l-eks ministru tal-intern Matteo Salvini li sa issa ma kellux il-kuraġġ politiku li jagħmel intervent pubbliku dwar sitwazzjoni opaka li rabtitu mar-Russja permezz ta' laqat li qatt irid jispjega dwarhom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar membru li se jitkellem huwa l-Onorevoli Kovaric Andrej Kjoġbu. Grazzi President, Viċi President, jiena nixtieq nawguralek, Signor Kummissarju, fil-mandat il-ġdid tiegħek. Dan l-aħħar rajna it-30 l-anniversarju li importanti li fakkarna f'dawn il-suġġetti importanti għaliex l-interferenza barranija jattakka wkoll l-elezzjoni id-Demokraċi tagħna. Irridu nkunu viġilanti għaliex jintużaw anke ċertu proxies li kummissjoni identifikat bħala teddida li tikber irridu nsaħħu r-reżiljenza tagħna il-pjantazzjoni ta' demokrazija irridu kun passi l qoddim biex niġġieldu kontra l-interferenza bħal din, però irridu kunu ċerti l-kuna bilanċ tajjeb dwar azzjoni mirata u nipproteġu d-demokrazija tagħna. L-awtoritajiet ma jistax jaħdmu weħedhom. L-ambjent online U wieħed fejn jippermetti ħafna interferenza barranija. Allura jrid ikun strumenti adattati biex nieħdu azzjoni kontra disinformazzjoni, nieħdu azzjoni biex inżidu l-fiduċja fid-demokrazija tagħna, l-gvernijiet tagħna, il-medja u anki pjattaformi online infushom. Grazzi. Grazzi ħafna. Wissa. smajna li l-kellima kollha fid-dibattitu. Allura se ngħaddi l-kelma l kummissarja eletta mill-ġdid il-Kummissarju Jurava. Grazzi ħafna President Onorevoli Membri jiena nirringrazzjakom għall awguri tagħkom għaliex dana kollu jurini kemm jiena rrid ikun responsabbli u b'saħħti fuq dan is-suġġett għaliex id-dibattitu urina illi iva suġġett politiku eżistenzjali li huwa importanti ferm għalina dan. Aħna ndawrin atturi illi d-dottrina tagħhom għall-Ewropa hija li l-ar huwa l-aqwa u dottrina oħra li gidba tirrepetija mid-darba issir il-verità xi ħaġa li tallimni għamil passat din. mill-eks pajjiżi komunisti nafuha din il-ħaġa u nofs ħajti f'pajjiż bħal dan. Aħna konna inundati propaganda ta' kuljum ġejja mill-Kremlin. U għalhekk jiena kuntenta li nista' naħdem fuq din l-aġenda għaliex din għandha xi ħaġa x'taqsam mal-propaganda Russa li qed tinfirex fl-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux però nagħtu t-tort lill atturi esterni għaliex aħna għandna il-produtturi tagħna illi jaħdmu sqatiħ fil-Unjoni Ewropea u allura irridu nkunu ċari ħafna dwar min huma dawn li huma kontrina. Mela qegħdin nitalmu minn xi avvenimenti fil-passat semmejtu diversi elezzjonijiet dawn l-aħħar snin u fil-fatt hekk qed nagħmlu aħna. Kif ukoll qegħdin ngħidu mod ċar li maħniex se nkunu passivi se nissuktaw b'dak li aħna diġà bdejna biex naġġornaw il-pjantazzjoni kontra disinformazzjoni. Naġġornaw l-isforzi kollha, li pjanijiet kollha li għandhom xaqsmu mal elezzjonijiet u se nissuktaw naħdmu ma' network u anki nikkoperaw mal-pjattaformi. Illi jaqgħu taħt il-kodiċi ta' kondotta kontra l-misinformazzjoni. Iva, fadlinna ħafna x'namlu u naħseb li rapporti jurina fejn taħtem hemm xi lakuni. Se naħdmu u se nkomplu naħdmu kontra l kontenut illegali għaliex hemm xi kontenut illegali li aħna nirrikonoxxu bħala illegali skont il-liġijiet kriminali tagħna, pereżempju pedopornografija, kontenut terroristiku, kif ukoll id-diskors ta' mibeda illegali li jinfirxu fuq in-networks online. Id-dottrina tiegħi hi dak li huwa illegali mhux online ukoll irid ikun projbit online u allura irid ikun hemm ir rejat u anki l-kastig anki fid-dinja online. Mhix sitwazzjoni fejn dak li jkun jaħrab mill-liġi, jiena jkolli dibattiti bħal dan mal-kollegi, mal-prosekuturi li huma jridu jfittxu l każijiet fejn kontenut illegali jinsab online. Diżinformazzjoni hija xi ħaġa ferm aktar problematika għaliex ma nistgħux ngħidu li dan huwa kontenut illegali. Iva, giteb dejjem kienu jeżistu. U din hija xi ħaġa li mhix projbita mill-liġi kriminali, hija kwistjoni bekk legali, però rridu nirkonoxxu l-fatt illi dat tip ta' gideb ta' diżinformazzjoni jistgħu wkoll ikunu perikolużi u allura Aħna qegħdin naħdmu kontra l-miżinformazzjoni u fil-qafas ta' xogħol u ħidma kontra il hybrid threats, il-taħlita ta' teddidiet li għandna qegħdin naħdmu fid-definizzjoni ta' din is-sitwazzjoni biex niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq elementi bħal dawn. Id-definizzjoni jfisser illi Ikonna informazzjoni li tkun falsa, li tiżvija, li tinxteret għal xi tip ta' gwadan ekonomiku jew biex iqarraq bil-pubbliku u dan jista' joħloq sitwazzjoni ta' konfużjoni u allura irridu naraw illi din tkun informazzjoni fejn nafu li hija falsa m'aħniex qed niġġieldu kontra l-opinjonijiet, qed niġġieldu kontra l-gideb illi jkollna evidenza li huma gideb li ma nistgħux niġġieldu permezz informazzjoni